fil-bidu tal-laqa li jmiss jekk memx kummenti oħra aħna ser nadduhom l-istituzzjonijiet relevanti li ġew msemmija fit-test. Il-laqa waslet fit-tmiema ġita ġurnata grazzi l wara nofsinhar it-tajjeb u l-vjaġġ it-tajjeb lura lejn dajkom, grazzi.